u li tal-Unjoni għall affarijiet barranin u politika ta' sigurta dwar is-sitwazzjoni fil jemen Nerġa' nistieden lill-Kummissarju Han sabiex jitkellem u mbagħad nibdew bid-dibattitu. Jekk jogħġbok, Kummissarju. Għal darbohra nirringrazzjak ħafna, Sur President, membri onorevoli, jiena nirrixtiq nirringrazzjakom ħafna tal-li tajtuni l-opportunità illi nitkellem fis san Federica Mogherini u niddiskuti ma'kom situazzjoni fil-Jemen dramma li qed taffetwa l Vant nofsan qed titlob li l-komunità internazzjonali tagħti iktar attenzjoni lis situazzjoni f'dan il-pajjiż. Il-Yemen hija f'pożizzjoni strateġika fil-Golf f'dan il-golf taħdejn il-Bahar l-Aħmar u jgħat ukoll fir-rotta illi jorbot il-Mediterran mal-Bahar Indjan. Fil-fatt mal-Oċenjan Indjan aħna qegħdin naraw li fil-fatt hemm ħafna effetti wkoll li qegħdin jinfirxu fir-reġuni tal-madwar u qegħdin naraw li hemm bost organizzazzjonijiet terroristiċi bħala l-Qaeda li diġà għamlu l-bejta saħħom hemmhekk fil-fatt qegħdin jibbenifikaw ħafna u jikbru iktar minħabba li m'hemmx awtorità statali u dinja ta' teddida għal pajjiżi kollha f'dan ir-reġun. Il-setat iridu jazlu il-kwistjonijiet ta' sigurta komuni u għandu jkun hemm iktar ordni minħabba li palissa hemm kaos sħiħ fl-erba tal-Ulju ċelebrajna aħna il-ġurnata minn tela il-President Abdurabu Hadi u fil-fatt qegħdin naraw li l pajis jgħat jaffaċċa issa katastrofi umanitarja miktar minn 3000 persuna tal-Yemen li kienu maqtula xi telef persuna li sfaw midruba u hemm ħafna u ħafna nies xi nerf persuna li għandhom bżonn għajnuna umanitarja u hemm il-problema tal-ġoħi li ħadd tsir għarda l-waqt. Sabiex nagħtikom eżempju hemm ħafna ktar nies li għandhom bżonn għajnuna fil-Yemen milli fir-reġun sħiħ tas-Saħel. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ċara u hija riflessa wkoll fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' April ta' din is-sena aħna tennejna bosta drabi il-pozizjoni tagħna fil istqarija konġunta ta' bejn il-Kummissarju Sinanidis u l-Rappresentant Għalja u qalu illi m'hemmx mod ta' kif nistgħu noħorġu minn din il-kriżi jekk aħna ma jkollniex eh, proċess politiku inklusiv li jkun qiegħed jiffavorixxi li jkollna dialogu kostruttiv bejn il-partijiet. Jiena naħseb li fil-fatt dan xi ħaġa li tista' tgħin l-espert din tmur kontra r rizoluzzjonijiet tal-Kunsill. Iżda jekk ikonna konsens wisa bazat fuq dawn il-parametri ta' s-sena 2016 nistgħu nippruvaw aħna nsibu soluzzjoni sabiex inwaqfu is-seta tal-li tinfirex tal-, ta' dawn il-gruppi terroristiċi aħna rridu nippruvaw naqsu kemm jista' jkun l-instabilta illi palissa qiegħda tifferixxi f'dan il-pajjiż. L-Unjoni Ewropea taffeġġa l-isforzi ta' Sheikh Ahmed illi qiegħed jipprova jara li jkun hemm diskors politiku siwi. Il-laqat li saru f'Ġinevra f'Ġunju jistgħu jkun l-ewwel pass għal proċess politiku demokratiku. Aħna qegħdin naraw li jista' jkun hemm approċċ iktar konkret permezz ta' dan l-envoj speċjali naraw li jkun hemm ukoll waqfin mill-ġlied sostenibbli u apparti minn hekk li jkun hemm ukoll l-awtorità u l-ordni fl-bliet ewlenin. L-Unjoni Ewropea ilha tappella l partijiet kollha inkluż l-ribelli tal-Ħuti u jixtiequ li fil-fatt nistabilixxu flimkien magħhom iktar paċi fil-parametri li kienu stabiliti fil-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda 2216. Aħna qegħdin naraw illi il-tassib kollu għandu jitqies bl-iktar fl-iktar ftejjin politiku wiesa possibbli. Membri onorevoli, l-impatt umanitarju tal-dan il ġliet u tal-waqfin tas servizzi fuq il-nis ċivili, speċjalment fuq it-tfal, verament huwa allarmanti. Jgħat verament isir għar u jgħat jagħmel għar is-sitwazzjoni ta' ċittadini u s-sitwazzjoni umanitarja. Fl-infrastrutturi aħna qegħdin naraw li wkoll fl-isptarijiet u fil- l-imħazen tal-ġnus maquda qed hemm iktar problemi u rridu naraw lill l-lajnuna umanitarja tilħaq verament lill poplu tal-Jemen li għandu bżonn din l-lajnuna. L-Unjoni Ewropea komplit tipprova tajn lil dan il-pajjiż ħalli bekk verament ikun hemm waqfin mill-ġlied sostenibbli. Għana nittamaw li jista' jkun possibilità li nofrulhom il-fuel, il-likel u anka il-bżonnijiet bażiċi skont il-prinċipju ta' proporzjonalità u indipendenza. L-aċċess għal Yemen għal dbaħir kummerċali għandu jibqa' preservat kif ukoll miżuri illi ħajtieħdu sabiex nimplementaw riżoluzzjoni tal-ġnus maquda 2216 għandha tkun xi ħaġa kredibbli u sostenibbli. U l-mekkaniżmu ta' spezzjoni tal-ġnus maquda għandu jibqa' dejħa li bekk ikun hemm proċedura ta' clearance iktar eh, tajba u li taħdem tajjeb. Aħna qegħdin nittolbu wkoll il-partiti interessati kollha sabiex interessaw il-liġi rispettaw skużawni liġi internazzjonali u jħarsu li ċittadini ta' dan il-pajjiż. Kulħadd għandu joqgħod lura milli fil-fatt jimmira u jattakka l-isptarijiet kif ukoll faċilitajiet ta' ċittadini u li jużaw iċ-ċittadini ukoll l għanijiet militari. U importanti ħafna li l-partijiet interessati kollha jiżguraw li kun hemm is-sigurtà tal-ħaddiema fi qasam mediku u naraw ukoll li jiffaċilitaw lill ambulanzi u servizz mediku li l-poplu kollu mingħajr l-ebda diskriminazzjoni. l u l-Uffiċċju tal ajnuna Umanitarja l-Eko fil-fatt diġà investa 75 miljun euro fl-għajnuna umanitarja għal Yemen ħalli bekk aħna nam, namlu tajjeb l iktar bżonnijiet urġenti tal-Yemen. Aħna nixtiequ l-inkomplu jkollna aċċess sieħ u naraw li fil fad din lajnuna għandha tingħata. Hemm li jsir iktar minn hekk iżda lajnuna umanitarja ħad xaħġa xi ħaġa ħafna jekk id-dbaħir li ma jkunux jistgħu jieħdu lura il-flus illi fil-fatt kienu qegħdin igawdu minnhom qabel il-konflitt. Fl-aħħar mill-aħħar soluzzjoni għal din il-kriżi għandha tkun soluzzjoni politika u iktar ma jaddi żmien u iktar ma jkun hemm firda, iktar jista' jkun hemm konflitt iktar b'saħħtu. Jien l-Unjoni Ewropea lesta li kollha rwol u li nifla appoġġ l-Unjonitat li ġnus maquda u sabiex ngħinu lill partiti u l-iktar partiti interessati fuq level reġinali ħalli jkunem hemm iktar paċi. Eh, grazzi ħafna tal-attenzjoni u qed nistenna bil ħirqa li nisma' l-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna sur kummissarju sa nixtieq li nibdew bid-dibattitu. Dibattitu li ħajkun forsi qasir iżda importanti ħafna nixtieq insellem lil dawk li qegħdin iżuruna fil-Parlament Ewropew nibdew bil kelma fisem il-gruppi politiċi għandna Sinjura għal Mari għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Il-Jemen illum qed jorina eh, it-tensjonijiet u rivalitajiet li jeżistu fil-vant nofsani il-Golf Persiku jista' jitlef il-bilanċ tiegħu ġeostratiku kif qed inti u dan in-nuqqas ta' bilanċ fil-golf jista' mbagħad iġib perkussjonijiet fuq il-vant nofsani kollu kemmu u anki l-pajjiżi li qegħdin viċin tal-Golf ta' Aden. Dan in nuqqas ta' stabilità wkoll se jkollu impatt fuq is-sitwazzjoni tagħna ekonomika, tas-sikurtà u anki kulturali. L-Unjoni Ewropea għalhekk ma tistax toqgħod tares biss u ma tinteressax ruha eh, b'dak li affarijiet li għaddejn f'dan il-pajjiż, pajjiż li qiegħed il-bot u li forsi ma tantx jolqotna dak li għaddej hemmhekk hemm il bahrejn l-Eġittu, l-Ġordan, il-Kuwait, il-Marokk, il-Katar, sudan u l-Emirati u flimkien mal-komunità eh, ta' l-Oċident għandhom għall ewwel eh, darba koalazzjoni militari flimkien biex jopponu id-Daesh u il-Houthis, il-rebelli Houthis. L-ewwel darba li qed naraw koalizzjoni ta' dan it-tip qed jagħmlu biċċa xogħol flimkien. Imma l-azzjoni militari ma tistax biss tkun biss li ġib is-sigurtà fuq medda twila ta' żmien u stabilità fir-reġjun dejjema il-pajizi tal-golf ma rridux ninsow u mal l-ewwel alleati tagħna fil-ġlida kontra terrorismu għalhekk mistoqsija tiegħi l-Unjoni Ewropea waħedha x'qeda tagħmel biex jerġa' jkun hemm stabilità fil-Yemen. Jiġifieri mhux biżejjed li aħna nappoġġjaw x'inizjattiva jew oħra, aħna għanna interessi finanzjarji fil-reġjun u għal daqstant nistaw naġixxu mal-partijiet emmek x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi n-nies ċivili li l-ewwel ma jkunu mill-quta mill-problemi. mill quta mill problemi x'inizjattivi qed tieħu l-Unjoni qed tieħu biex ukoll toħloq sitwazzjoni ġdida għan-nisa f'dawn il-pajjiżi. Ma tantx nitkellmu fuqhom, imma nafu li l-futur tagħhom huwa eh, wieħed li eh, għandu futur kbir. Grazie a ħafna Sassur Hawit, fisim Soċjalisti Demokratiċi għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, iva veru li matul dan id-dibattitu aħna qegħdin inpoġġu bħala priorità it-ħassib tagħna fuq din fuq din it-traġedja umanitarja li qed tiġri fil-Yemen. L-ġnus maquda fil-fatt din jaraw li qegħdin jippruvaw jgħinu li 80% tal-popolazzjoni li għandha bżonn najnuna, terz tal-popolazzjoni xi 11.5 miljun persuna qegħdin ibatu minħabba problemi tal-ġuħ illum, 2 miljun persuna oħra għandhom l-istess problema żdiedu ma dawn 11.5 miljun persuna oħra. Il-kriżi ta' għatfall, naraw li 1.8 miljon eh, tifel u tifla tilfu l-aċċess għall-edukazzjoni, ħafna minnhom din jintużaw bħala soldati. Għandin raġuni aħna nafu li importanti illi nejnu il-Segretarju Ġenerali u koll irrid jgħin aħna li nixtiequ kondannaw il-vjolenza fuq kull naqa minnaħat tal hutis minnaħat tal-Al-Qaeda, kif ukoll l-ISIS u Daesh. Aħna qegħdin naraw illi fil-fat il-konsegwenzi tal-bombi mill- eh, koalizjoni li jammexxija mill-Arabja Sawdita din ukoll ħallit effetti negattivi ħafna. It-talba sabiex jirriżenja il- itmex jirreżenja il-President kienet talba leġitma kif kienet dik ta' Janukovic Skont il-Karta ta' Drittajiet tal-Bniedem l-artiklu 51 huwa illi aħna nistgħu eh, naraw illi pajjiż jista' jbiss iħares ehm, li ħadd ieħor jekk ikun hemm attakk mill-estern. Jiena nixtieq illi fil-fatt ikun hemm waqfien għal din il-firda minħabba il-reliġjon u l-iżvilupp għandu jkollu rwol importanti ħafna għad-dinja rbija, speċjalment jekk il-konflitt jista' jkun solvut b'mod kostruttiv fuq perjodu twil ta' żmien. Iżda aħna rridu nieħdu azzjoni issa ħalli nwaqfu l-vjolenza ngħinu il-poplu tal-Yemen u naraw li nkun nistgħu nofrulhom l-ajuna umanitarja ħalli bekk nkunu nistgħu intemmu id-batija tagħhom. Grazzi ħafna fissem li sijar għandna l-Onorevoli Tanok. Għal minuta, grazzi, Sur President. Il-Jemen huwa eżempju tal-rebbija qarbija illi falliet meta kien hemm fil-fatt il-poplu li għam kontra l-President Abdu eh, Mansur Hadi li issa huwa eżiljat fir rijad Qed naraw l-ħuti fil-fatt issa taraw qegħdin jattakaw il-ħejden u anka qed naraw li fil-Yemen kien hemm iktar minn 3000 persuna li nqatlu, ħafna minnhom tfal u nisa wara il-kampanja ta' bombi li tefgħu l-Arabja Sawdita illi jixtaqu jneħħu l gvern li kien leġitmu hemm ħafna liġi umanitarji li ma kinux irrispettati u din il-kwistjoni tissir ħafna iktar diffiċli fil-golf ta' Haydin kif ukoll l-aċċess għal piraterija anke f'partijiet oħrajn tal-pajjiż. L-Unjoni Ewropea għandha r-rwol tal-għajna umanitarja u nixtieq li nitlob lil kulħadd sabiex jirqorbu iktar lejn il-mejda tan-negozjati ħalli nevitaw li jkun hemm iktar traġedji. Grazzi. Sur Għandek mistoqsija tal-kartal blu minnaħa tas-sur Carver taċċetta? Onorevoli Calver, kjoġ, bok tista saqsi mistoqsija. Grazzi ħafna sur Tanok tal-li għacċettajt il-karta blu. Minn kejja li aħna mannix l-istess twemin politiku, inti tappoġġani sabiex narfu il-pajis ta' Somalia, minna ħla tal-golf ta' Hayden u li aħna nejdu eh, proset il-dawn il nies li fil-fatta din jgħinu l-refugġati. Iva, grazzi ħafna sur Carver, Iva, naħseb li naqbel li Somaliland għanda tkun marufa din dan kien pajjiż demokratiku qed iżommar l-istat ta' dritt u ġildu kemm jista' jkun kontra piraterija kontra terrorizmu Islamist. U dan il-protettorat tar-Renju Unit eh, li sejja British Somaliland fil-fatt hemm bżonn li jienara fix-xogħol tagħhom iżda dibattitu llum mhuwiex fuq dan minkejja li huma għal-qalbi, iżda dibattitu l-lum huwa fuq il-Jemen u fil-fatt kien hemm kriżi umanitarja u traġedja hekk kif qedtilkom jien fid-diskors tiegħi u kien hemm ħafna mir-refuġjati illi xorta waħda qasmu issa il-Golf ta' Hayden fil-port waslu fil-port ta' Berra fis-Somaliland u fil-fatt qegħdin naraw illi eh, hemm ħafna tentattivi sabiex nirakkomodaw dawn il-flus tal- ta' immigranti. Grazzi ħafna s-sal-onorevoli al għal-minuta Nafs. nofs. Għal fissam il-grupp tal alde Grazzi ħafna sur president iżis kollegi. Il-povri nis tal-jemen għedin ibatu minħabba illi memx tmexxija inklusiva u demokratika u ħafna tensjonijiet u violenza illi rajna għadol dal-ħar xirin tas-sin. ħafna nis eluf ta' nies inqatlu u ħafna minnhom sfaw midruba fil-vjolenza illi tqawwit ħafna matul ir-rebbija. U il-koalizzjoni li jammexxija mill-Arabja Sawdita fil-fatt qegħdin jużaw ma' akkużat qed jużaw dawn il-cluster bombs u din għandna għandha tkun xi ħaġa li ninvestigaw ħalli naraw jekk veru. Din l-investigazzjoni għandha wkoll tħares lej reati oħrajn li kienu kommissi ħalli bekk naraw jekk dawn mhumiex reati kontra l-umanità il-poplu tal-Jemen għandhom bżonn iktar ġustizzja, bżonn li titnaqqas kemm jista' jkun il-vjolenza kol ħajkun hemm iktar stabilta fil-pajjiż. Għandu jkun hemm stabilta għal dan kollu allura aħna nitolbu lill-partijiet kollha li huma involuti f'dan din il-kriżi sabiex jiqfu jkun daqsik fluenti minħabba illi meta il-poplu qed iqpati l kajda l-ISIS u organizzazzjoni terroristiċi oħrajn qegħdin jiggwadanjaw minn dan il-konfużjoni li hemm fil-Yemen u minkejja illi fil-fatt mhux qed ikun hemm eh, progress qegħdin naraw li fil-fatt hemm dan il-sitwazzjoni qiegħda tmur għallar it-tfal qegħdin jitbedu mill-iskejjel u qegħdin jużaw bħala soldati jintużaw bħala soldati, aħna irridu naraw illi fil-fatt ikun hemm dialogu għat tnaqqis tal-vjolenza u li tinstab soluzzjoni politika illi tkun ibbażata fuq l wol iktar kostruttiv illi fil-fatt kif qalu kif qal ħadd ieħor kulħadd huwa involut fis-sitwazzjoni tal-Yemen u din tista' twassal l-iktar violenza fil-fatt aħna nistgħu nikkonsidraw ukoll li subija ma' ċertu pajjiżi oħrajn. Naħseb illi fil-fatt l-atturi l-oħrajn għandhom iwaqfu li daw l-interventi u aħna bħala Ewropej għandna nappoġġaw kull sforzi illi jistaw waslu għal soluzzjoni politika u paċifika għal dan il-konflitt terribli. Iżda l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iktar u għandha tieħu pożizzjoni ta' tmexxija u ħalibek naraw li dawn l-isforzi kollha ikollhom suċċess. Grazzi. Għall-Onorevoli e Kozu per Grazzi sannum nom tal-gwe, is-sur fermuji għal-minuta. Grazzi ħafna sur President, palissa naffiċċaw konflitt li hija tikkawża ħafna tbatija għal poplu. Iżda parti minn hekk dan il-konflitt huwa eżempju tal-konfużjoni li hemm fiż-żona li iżdiedet iktar minħabba il- il-violenza unilaterali, iżda xed jiġri kważi xejn, qegħdin naħna nosservaw minn barra kif din il-koalizzjoni li jammexxija mill-Arabja Sawdita li suppost huwa gvern teokratiku li qed jibbombardjhom barmi li huma illegali u qiegħed iweġġa' u joqtol ħafna ċittadini. Aħna qegħdin naraw li din is-sitwazzjoni ma nistgħux insolvuha b'mod militari għalhekk aħna għandna bżonn li jkollna soluzzjoni inklusiva, it twaqif tal-ġlied u t-neħija tal-armi u e, fil-fat naraw li ġermania, Franza u Spanja jizommu mal-kondotta e, u mal-ftejim li ntlaħa li waqqaf l-esportazzjoni tal-armi għal dawn iż-żoni ta' konflitt. Grazzi. Uh, thank you. Commissioner uh, Grazzi u s-sassur Smith tan-num tal-ħodor. Iva, jena apprezzajt ħafna fuq il-fat um, li uh, approċ fuq tul ta' żmien um, ikun l-unika approċ possibbli. Irridu nirrealizzaw il-fat li jekk ma nintervenux fl-axar mill-axar ħaj komplu nrawmu divizjoni u ehm, l-ħsara il dan il-poplu rridu naraw illi lajnuna monetarja tkun tista' tasal u jena tassew naprova dawk li tkellmu fuq il-ġlieda biex lajnuna monetarja tasal imma rridu naraw naqraw kol il-koalizjoni x'qed tagħmel mhux tal-inqas minħabba l fatt li Renju Unit u oħrajn qed huma parteċipi imma forsi qed jonqsu mill mill-impenn tagħhom hemm ukoll il-kwissjoni tal-legalità tal-intervent irridu naraw li aħna nibqgħu Nadu dan mill-iskrutinju tagħna li li ma nistgħux nibqgħu inħallu n-nies tal-Jemen ibatu. Grazzi. Grazzi ta' sew, Sur Smith, u issa għannom tal-EFDD is-Sur Carver. Żewġ minuti. Eva Iva, għanna delegazzjoni għawnek minn gruppi differenti li għetti t-prova tmur għal frontieri, għatwaqif tal-frontieri ta' qabel l-1990 kienem il-president li ta' aġġornament u fil-intervent passjonevoli tiegħu għal kif lajnuna trid tasal l-nies, hemm ħafna nies hemm ħafna nies li eh, sfortunatament eh, qed jippruvaw jaħarbu imma mhux qed jirnexxielhom u dan huwa propju frott tal-fat li infrastruttura m'hemm xejn nitlob hawnhekk għal approċċ dinamiku komprensiv biex ikun hemm il biex jieqfu eh, biex jaqaf il-konflitt u l-gwerra ċertament eh, hemm ukoll kwistjoni oħra li rridu nindirizzaw kif jiġifieri dawk li huma qed jirrappreżentaw suppost ehm, il-poplu Jemenit fi dialogu mhumiex qed jagħmlu biżejjed. Naħseb hemm ċertu atturi li mhumiex xierqa hemmhekk fuq il-mejda tan-negozjati iktar minn qatt qabel eh, ma nistgħux naċċettaw din id-diviżjoni li teżisti bejn is-Sunnis u xija illa li hawnhekk kan eżempju ċar ta' poplu illi tibata minħabba din id-diviżjoni rridu naraw jekk il-Jemen u jiex viabli fuq ta' żmien jena ngħid eventwalment iva eventwalment eh, illi ikonna Jemen unit bħal kif kien qabel naħseb din tkun ideali nittamaw imma illi fl-axar mill-axar iżewġ naħat jirnexxielhom jaqblu. Grazzi dak jala il-round tal-gruppi politiċi issa naddu qasur pospisil Notam nofs grazzi ħafna jena smajt eh, mill-veċin eh, id-diskors tal-kommissarju u eh, kontent li għandu l-opportunità li nitkellem hawnhekk li qed nidħol diskutu sitwazzjoni fuq is-Sirja, fl-Iraq, eh, fuq l-Istat Iżlamiku. Ħafna drabi ma dan ukollu ninsew il-Yemen, ma fil-fatt is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż jidher li hija l-istess bħal dik ta' Sirja. Hija zona strateġika ta' sew importanti u jekk il konflitti kompli allura jista isir konfront internazzjonali bejn u sunni. Allura tassew nix importanti illi nikalmaw situazzjoni u namlu l-isforzi kollha tagħna u naraw li dawn jaslu biex kemm jista' jkun insolvu il-konflitt kemm jista' jkun malajr. Tal-inqas għanna naraw kif nistaw innaqsu l-konflitt għal-issam u dan ikun ta' beneficju għal kulħadd. Għalfejn ngħidu dan era li il-gwerra ċivili eh, tista' tagħti iktar tama li terroristi li jaġixxu fil-post eh, u l-eliminazzjoni tal-gvern ċentrali eh, fl-aħħar mill-aħħar twassal biss biex isaxħaħ l-IS. Allura tassew nixtieq inni talba biex ikun hemm dialogu ħallijiet, nibdew billi nindirizzaw il-kriżi umanitarja għaliex nafu li hemm tal-uf ta' nies illi qed ibatu minn din il-kriżi. Grazzi ħafna u issa isur kan soċjali demokratiċi. Wara mid-ġurnata dan il-konflitt eh, qed naraw li situazzjoni qiegħda dejjem tersaq għall-ar. Jiena tassew jidispeċini eh, għal kull terfa ta' ħajja. Issa, imħaseb li eh, dan ħaj jiżviluppa f'konflitt imwessa reġjonali strateġiku naf li hemm ħafna interessi involuti aħna illi dejjem nħabqu fuq id-demokrazija għandna responsabilità li ngħinu l-poplu Jemenit. L-ewwel net irridu nwaqfu l-vjolenza, jrid ikun hemm ceasefire biex Eh, tiġi indirizzata tal-anqas 80% tal-popolazzjoni. Jemmem u koll li Saudi Arabia l-Iran nixtieq nitlob biex ikun hemm tmexxija biex nassumu responsabilità ta' dawk iċ-ċittadini jemeniti li qed iħallu pajjiżhom hemm servizzi soċjali u eh, punti oħra li huma li huma lok għal konflitt u aħna naħseb irridu eh, nużaw l-esperienza li għanna fil-demokrazija, fil-tmexxija biex immexxu u biex fl-aħħar mill axar nilħu uh, iċ-ċittadini. Grazzi, issa is-senjura Fotiga għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, il-kaos u l-konflitt fil-Jemen hija bħal spiral li hija dejjem jiġbedna l-isfel. Dan eh, bħal kif ġara fil-Libja u pajjiżi oħra għandna l-istess tip ta' konflitt, eh, ġifiri ta' stat fallut. Eh, l-intervent tal-koalizjoni meċċija mis saudi Arabja miex qed taħdem. Għal darba oħra xieda ta' proċess ta' negozjati eh, illi eh, miexi biex li kiċliki, għanna rappresentant eh, ta' Nazzjoni Uniti għal Yemen, frażaw li negozjati, pero l-affarijiet miex bizzejiet hemm ukoll sforz mill-Oman nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar dawn l-isforzi kollha ħajwaslu x'imkien li riex il-Yemen huwa mimli bnies qed ibatu din hija kriżi umanitarja kbira. Waħna bħala Unjoni għanna rwol enormi x'nlabu biex ehm, namlu xaġa fuq dan il-konflitt. Staw kol rappresentantoli illi torganizza l-għajnuna monetarja. U issa, Is-sinjura għom għal-minuta. Grazzi, etna eh, naraw pajjiż eh, fuq l-adba eh, li jisfaxxa fix-xejn u naħseb importanti li jkun hemm ta' taħdidiet diplomatiċi l-għalli jiexem Inkella ħanaraw il-erda, il-erda tal-wirt, problema għal pajizi ġirien u koll, apparti minn dawk għal pajiz rridu nizguraw illi moviment bħalla jes jew kella l-Al-Qaida fir-reġjun ma komplux javanzaw. Il-problema hija illi il pajiz dejjem jaqa' fuq il-popolazzjoni fuq in-nisa u t-tfal, allura aħna irridu narrixu kontra il-blok navali li qed isir minnaħa ta' Saudi Arabia. Rridu eh, nimxu eh, u naħdmu jitfit biex naslu għal paċi. Rridu naraw li sinera Magarini titlob illi eh, kulħadd isegwi regoli internazzjonali anki dawk fuq il-provista ta' ta' armi illi illi jużaw l-armi tagħhom fuq iċ-ċivili. Grazzi ħafna u issa nagħlqu l-lista tal-kelliema u ngħaddu għal proċedura keġdi għaj sur l-Onorevol Palċek l-ewwel. Grazzi għal kelma biex nibda nixtieq ngħid li eh, il pajjiżi ġirin tal-Jemen u oħra u oħrajn madwar il-Golf tal-Eden aċċettaw refugjati u rridu napprezzaw dan, rridu nirrealizzaw il-kontrast li jeżisti fl-attitudni lejn ir-refuġjati u l-migranti li xukultant nisimħu nqek l-istess awla u wkoll minn ċertu pajjiżi ġirien. Nixtieq mbagħad ngħid il-kriżi trid tiġi riżolta mm, permezz mm, ta' taħdidiet diplomatiċi ma l-ewwel irridu nibdew billi nwaqfu kull konflitt eh, ħalli tkun tista' tasal lajnuna umanitarja biex bekk ir-ribelli l-Al-Qaida u daw kollha eh, mexija me Saudi Arabja jieqfu l ġliet Rritu kun hemm sforz diplomatiku ġdid biex jinħoloq eh, gvern Jemeni ġdid illi fil-fat jirnexielu eh, jilħaq l-istreta kollha soċjali. Grazzi, issa sur Zulika għal minuta. Iva, qed naraw eh, kriżi mill-lar eh, fil-Jemen Dan minħabba wkoll għal fatt li m'hemmx aċċess indaqs għar rizorsi ma din mhijiex ġlieda bejn is-sunni u xina L-aħħar ehm, l-aħħar ehm, żviluppi tassew ehm, jippreżentaw problemi l golf tal-Eden, lill baħar l-Aħmar, eccetera naħseb li din il-gwerra tista' tassew tigrava sitwazzjoni u tista' toħloq eh, gwerra li tista' tinfirex skont l-aħħar ċifri aħna għandna ninkwetaw ħafna iktar eh, fuq dak li qed jiġi fil jemen ma nistgħux inħallu li eh, iktar nies jitelfu ħajjithom jiena tassew nappoġġja biex il-poplu Yemenit ikun appoġġjat u ngħid irridu nimpenjaw irwieħna b'mod attiv mal partijiet eh, interessati eh, jena ta' nilqa l-azzjoni ta' Nazzjoni Uniti u nisħaq fuq il-bżon ta' għajnuna umanitarja koordinata jiena intenni huwa biss konsens politiku mifrux li inkludi l-partijiet kollha fin-negozjati jista' jipprovdi soluzzjoni, jipprovdi l-paċi, l-unità, l-indipendenza u s sovranità ta' li Jemen. Grazzi u issa s-sur Marjas għal-minuta. Grazzi. Is-situazzjoni fil-Jemen għada wahda għadda wahda li tista tfaqqaf kull moment u l-pajis jinsab fuq l-adba tal-kawas meta naqra il-gazzetti fl-axħar xhur naraw li jem dmija, jem intervent militari, jem l-eskużjoni navali, diplomatiċi eh, li li tneħħew permess ta' intervent anki ta' Nazzjonijiet Uniti, anki kien hemm persekuzzjoni minħabba mm, it-twemmin, kien hemm nies li eh, mietu bil-ġuħ, nies li tilfu djarum, illi qed jħarbu lejn pajjiżi ġerien U qed jiprofaw eh, jaslu fl-Ewropa għanna refugjati, refugjati mill-Jemen li jivam qed jaslu fil-Greċja. Allora l mistoqsija tiegħi hija sur Kummissarju l-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel dwar dan kif il-biera f'diskors ieħor kooperazzjoni iktar mill-qrib ma' organizzazzjonijiet bħal l-OECD u oħrajn jistgħu jgħinuna biex nirriżolvu din is-soluzzjoni. Dak li għandna bżonn hija soluzzjoni politika. Issa, s-sur jaħuħ għal-minuta. Jena, jekk l-għallet u jihdu il-kelma, nistanċedi il-ċans tijaj għaxi tal-bet titkellem li t-labtien, ġifrin ċedila. aħna fl-opinjoni tagħna is-sinjura ma, ma rajniex li, li talbet qablek. Jiena nista' tistgħu titkellmu tnej għalija, jgħid il-President. Intervenga lei, intervenga lei, tranquillo. Presidente, xe... Iva, hawnhekk eh, għandna għal darbohra kriżi umanitarja illi ma titwemminx eh, għanna situazzjoni fil-Jemen eh, illi miex ħat intemmillu mal-għada, nistaw naraw interventi militari minn fronti differenti, hemm ħafna gruppi li li huma involuti l kaos u wieħed ta' barra minn u aħna għandna sfida kbira qudiemna, ġifieri li l-għajnuna umanitarja tasal inkella ħajkun hemm miljuni ta' nies ta' tfal illi żgur illi ħajtil faħajietom. Għalek qed nitlob il-Kummissjoni biex tinvesti l-isforzi kollha tagħha ħalli il-partijiet kollha li tipponu xuxin nġibu madwar il-mejda. Biex bekk il-konflitt bil-mot il-mot ibatti u dan huwa l-unika mod kif nistgħu nsolvu l-għajnuna umanitarja. Grazie, Iva, iva inti għandek minuta. Grazzi ħafna, Sir President. Jina tlabt fil-bidu ta' dibattitu sabiex nitkellem, xsibt li ħattu nota, ġifri skużawni jek hemm xi żball. Aħna qegħdin naraw li hemm konflitt li jgħat xarret ħafna dem ta' dan il-publu li vera jgħat bati u qiegħed wassal issa f'fażijiet estremi ta' żbatija. Hemm ħafna tfal li jintużaw bħala soldati trafikar tal-bnedmin qed ikunu attakkati wkoll l-isptarijiet u faċilitajiet ta' ċittadini li vera huma ta' bżonn. Importanti li konnektar l-Unjoni Umanitarja ħansibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni ta' emerġenza illi verament eh, hemm bżonn li nsibu soluzzjonijiet grazzi għal ftehim li fil-fatt riżoluzzjoni ħarġet il-ġnus maquda hemm bżonn li tingħata għajnuna umanitarja minnu fih ħalibek aħna verament ikun nistgħu nkomplu nirrispettaw drittijiet tal-bniedem għandna jkollna kooperazzjoni effettiva sabiex nerġa' jinbena l-pajjiż mill-ġdid ġdid u njajnu u kol nejnu l-vitmi. Jina nixtieq ukoll ngħid li dawn it-turisti Basil Katalani li xi tmien snin ilu kienu eh, mitu f'Madrid minħabba tak tal kajeda u vera juri kemm dan huwa konflitt importanti li rridu n-solvu mill-iktar fis possibbli. Rola l komissarju għan. Mela, dak jara id-debattitu għallura, issa ngħaddi l-kelma l-ura l-komissarju. Grazzi Sur President, membri tal-Parlament, eh, kif għat qabel aħna l-kol naqsmu l-istess ġifiri li jieqfu l-ostalitajiet u li ikunem negozjati inklusivi mill-ġrid bejn il-partijiet ta' nazjonijiet Uniti fi żmien ta' taqlib u ta' u ta' firda li qiegħda dejjem tikber dan il-situazzjoni tista' taqleb biss għallar. Al kontrarju, dialogu jista' joħloq eh, fiduċja u jista' jgħin biex irrendirizzati anke punti oħra fil-raġun tal bant nofsani. Fl-axar mill-axar qed inwieġbu għas-sejħa leġittimata tal-parti differenti eh, tal-poplu jemenit din hija soluzzjoni sostenibbli għal kriżi Rrid ikun hemm bil urġenti fosthom eh, biex ikun hemm għajnuna umanitarja u eh, fl-għaden da jisu ma jipir ikun hemm interventi, irrid ikun hemm deliberazzjoni eh, biex t-tadda biex jaslu medicini u affarijiet oħra importanti, irrid ikun hemm passi biex kemm jista' jkun il-konflitt eh, naraw li ibatti ħalli ma jinferix fir-reġun konsegwenzi seri għal reġun tal-golf eh, u fl-aħħar mill-aħħar il-qarn tal-Afrika u eventualment eh, l-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar wasal iż-żmien biex il-partijiet kollha jibdew in-negozjati mingħajr prekondizzjonijiet biex jingħata l-ura biex tagħna l-ura t leġittima lil dan il-pajis għaf fl-interess ta' kull parti u ta' l-entitajiet reġjonali biex jaħdmu lejn dan il-qan. Għal darboħra l-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata biex tilapru l sħiħ f'dan il-proċess. Grazzi. Mikrofonu għal President. Grazzi, Komissarju Wan. Grazzi ta' tibqawek, eh, Johan, anka għad-diskussjoni li jmiss aħna rċivejna seba proposti rizoluzzjoni marbuti ma' din id-diskussjoni u issa nixtieq il-intem dan id-dibattitu. Issa ngħaddu għad-dibattitu.